L-ewwel nett nistgħu ngħaddu għal dak li kiteb din il mistoqs ġifieri Sur Kosta għandek ħames minuti kjerġbok Sur Kosta. Sinjura President, jekk joġobkom. Signora President, Sinjura Kummissarju, il- kummissjoni li inti tagħmel parti minna kemm il-darba qalet li se tippubblika pjan eh, ta' azzjoni fuq il-mobilità urbana li suppost kellha tiġi preżentata fil-ħarifa li għaddiet. Il-Kummissjoni ħadet dan l-impenn u konkludiet f'Marzu li għadda konsultazzjoni fuq il-Green Paper fuq il-mobilità urbana li bdiet fl-2007. Reġa' tennit Reġa tenniet dawn l-affarijiet fil- fil li għamlet fil-ħidma taħħa fuq il-trasport tal-merkanzija u ukoll fuq il-kosti spejjeż esterni fuq il-trasport. Il-żmien għaddej imma il-pjan ta' azzjoni ħattadu marraħ wis nibżaw li il-Kommissjoni Parlamentari li għamna kiena għet nirrapprezenta li ħafna mis xogħol li sar f'dan l-aħħar uh, snin se jkun sar għal xejn. Tista, Sinjura Kommissarju, s-serraħ li moħħi u tajli li l-pjantazzjoni u għal-est tista tajli li se tippubblika fil-ġemat li ġejjien sabiex dan il-parlament bat ikun jista jiffinalizza rakomandazzjonijiet tiegħu dak il-rakomandazzjonijiet li hemm fil- uh, fil-rapport RAK li ġi votat fl-Ulju ta' l-2008. Sinjura Kommissarju, mobilità urbana hija huwa fenomenu li eh, huwa uh, fenomenu lokali li dejjem jaqa' taħt kompetenza lokali, nazzjonali u komunitarja, imma mhux minħabba fek huwa fenomenu li aħna eh, għandna uh, inħallu ħaddej mingħajr ma jkun hemm ebda intervent min-naħa tal-istat jew tal-komunità. U min jekk mhux l-Unjoni Ewropea għandu jiddefinixxi ir-rwol li għandha l-komunità f'dan ir-rigward. Min se se jara x'inhu ma limiti tal-prinċipju ta' sussidjarjetà f'dan il-qasam. Jekk il-Kummissjoni ma tagħmilx xogħla, eh, eh, dim mhix setejn il-problemi tal-trasport urban U laqqas dak li għandix jaqsam ma t-nġis tal-atmosfera fl-bliet, aħna nafu li 40% tal-emissjonijiet ta' CO2 huma propju mill-trasport fl-bliet u laqas dak kollu li għandu xaqsam ma' sigurta fit-torro, raħna nafu li 50% tal-imwiet fit-torro jisiru fil-bliet u laqas fuq il-protezzjoni tal-konsumaturi dawk li huma l-iktar vulnerabli li jiddependu fuq it-trasport pubbliku. Nistaw eh, nippermettu li kunem differenzi bejn l-istat stat membri u stat membru u wieħor minn belt tal-oħra. Sinjura jiena lilek qed inkellem fl-istanda tal-ħarsin tal-ħarsin tal-ibliet fl-aċċess għal-mobilità jew dawn mhumiex għal jista' jkun xi drittijiet tal-ċittadini kollha Ewropej. Mela, id-definizzjoni ta' standards għannijiet minimi, anki prassi tajba, inċentivi, anki finanzjarji, koordinamenti u bini ta' statistika li tkun eh, affidabli u komparabli Dan huwa l-ispazju li jekk l-Unjoni Ewropea tieħu responsabilità tagħha se jgħin fis sussidjarjetà tal-Istati membri u li għandhom għalfejn l-oħrajn mbagħad jgħidu għalina għalihom minħabba fihom. Forsi issa inti se tagħtina ħafna raġunijiet tajbin għal dan id-dewmin għal dewmin ta' dan il-pubblikazzjoni ta' dan il-pjantazzjoni. Il, il, jekk intom issa se tiddefendu il-fatt li intom ma, ma rispettajtux l-impenn li ħattu. Nisperaw illi dan ikunu raġunijiet validi u mhux biss skużi. U jew inkella l-Kummissjoni forsi qiegħda tant toqgħod attenta illi tant qiegħda eh, toqgħod attenta eh, biex ma tantx ma ddejjaq lil ħadd delivery, delivery, delivery kif jgħidu l-Ingliżi. dan, dan huwa dak li jridu ċittadini Ewropej u għalhekk huma lesti u forsi jistgħu uh, eh, mbagħad meta jkun hemm meta jarraw fir-realtà l-affarijiet li qed tagħmel għalihom l-Unjoni Ewropea mbagħad allura forsi jistgħu jibdew jappoġġawha iktar u dan jista' jwassal ukoll għal eh, jagħmel kontribut kbir għal soluzzjoni ta' problema li hija ħafna ikbar Għannom tal-Kummissjoni Sinjura Vassilu Kummissarju. Thank you, Madam President. Grazie ħafna, Signor President. L-ewwel net nixti li ngħid illi l-ewwel net niskuża ruħi fisem il-Kummissarju Tajjani li ma setax ikun hawnhekk iżda u hija bħalissa fil-Ġappun fuq missjoni importanti tal-Unjoni Ewropea. Jiena nixtieq ngħid illi l-Kummissjoni għadha għad għandha impenn sħiħ fl-iżvilupp tal- mobilità urbana minħabba li aħna konvinti li minkejja l-fatt illi il responsabilità tal-mobilità Ewropea urbana speċjalment edha fissem edha fidejn l-autoritajiet reġjonali lokali, però xorta waħda hemm valur miżjud jekk aħna nħidu azzjoni fuq livell Ewropew. Nafu illi l-bliet Ewropej huma differenti, però minkejja dan huma din ħabtu wiċċhom l-istess problemi. Il-trasport eh, fl-bliet u importanti ħafna u jaffetwaw l-kumpaniji kolla, l-nis kolla li jiexu fl-bliet tana u ħafna traffiku kol qed jikkawża iktar eh, tniġġis tal-arja. Issa dwar il-mobilità jiena nixtieq ukoll ntikom xi ftit ċifri 60% tal-popolazzjoni tgħix fil fil-żoni urbani u 85% tal-gross tal-prodott gross domestiku tal-Unjoni Ewropea huwa prodott f'dawn iż-żoni urbani. Però dawn iż-żoni wkoll din jipproduċu 40% tal-emissjonijiet ta' CO2 u kull kull żewġ inċidenti minn kull tlieta jisiru f'dawn iż-żoni urbani. Nafu wkoll li ħafna traffiku huwa l problema li jridu jħabtu wiċċhom magħha ta' kuljum iċ-ċittadini li jgħixu fiż-żoni urbani tal-Ewropa. Il-mobilità sostenibbli Ewropea huwa element importanti ħafna li jista' jippermettilna sabiex aħna nilqu l tagħna f'dak l-indixxaqsam sigurtà eh, fuq it-toroq kif ukoll il-tnaqqis tal-emissjoni ta' CO2. Għal din raġuni aħna għedna mill-1995 li bdejna n-nedu azzjonijiet sabiex nipromuovu l-użu u l iskampju tal-aħjar prassi bej l stati membri u l-azzjoni bdiet fis-sena 2000. Fis-sena 2007 ħarġet Green Paper dwar kultura ġdida l-mobilità urbana li identifikat zoni fejn aħna nistgħu nagħmlu azzjoni komplementarja fuq livell tal-Unjoni Ewropea sabiex aħna nagħmlu iktar promozzjoni ta' bliet iktar ħodoru li rispettaw l-ambjent kif ukoll metodi iktar sostenibbli ta' trasport pubbliku, però x'nistgħu nagħmlu b'mod konkret fuq livell Ewropew? Aħna nistgħu ngħinu l-awtoritajiet lokali sabiex jimplementaw il-politika li ngħaddu kif ukoll sabiex jużaw bl-aħjar mod il-fondi tal-Unjoni Ewropea l-autoritajiet rridu ntuhom il-possibilità sabiex jilħqu riżultati aħjar binqas spejjeż. Aħna nistgħu ngħinu wkoll sabiex noħolqu swieq li jakkomodaw teknoloġiji ġodda, jkollna aktar mezzi ta' trasport notfa u ġodda u innovattivi kif ukoll l introduzzjoni ta' teknoloġiji ġodda f'dan is-settur. Fl-aħħar mill-aħħar jiena naħseb l-Unjoni Ewropea tista' tigwida l-awtoritajiet sabiex huma jażlu l-soluzzjonijiet li huma interoperabbli u li jistgħu jiffaċilitaw il-ħidma tas-suq eh, waħdini. Għal din raġuni l-Kummissjoni ħad kompli tuħu azzjoni minħabba li aħna naħsbu bħalma ħafna palma jgħidu ħafna partijiet interessati f'dan is-settur illi żgur li azzjoni fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea jkollha valur miżjud u tikkomplimenta x-xogħol li isir fuq livell reġjonali u lokali. Issa nixtieq ngħidilkom għalfejn kien hemm dewmin f'dan il-pjantazzjoni. il pjantazzjoni Sfortunatament il kondizjoniet ma kienux xirqa sabiex aħna nkunu nistgħu nadottaw dan il-pjan komprensiv u li dan issir sal ta' tas-sena li għaddiet tas-sena 2008, però l-kollega tiegħi il-Kummissarju Tajjani nixtieq iserħilkom raskom li hu għandu impen sabiex jara li dan il-pjan jintem u li jara li dan il-pjan ikun implementat bir-rispett tal-prinċipju ta' proporzjonalità u sussidjarjetà. Għal din raġuni xorta waħda aħna nafu li mhuwiex fid-dmir tagħna li nipprovdu soluzzjoni li hija tajba kulħadd, però aħna nixtiequ li natukom kaxxa tal-għodda ħalli intom tkunu tistgħu tagħtu lil bliet tagħkom il-mezzi ħalli b'mod integrat jindirezzaw ċertu kwistjonijiet speċifiċi li huma marbuta mal-mobilità urbana u mbagħad jibqa fidejn l-autoritajiet lokali sabiex jiddeċidu x'inhu huwa l-aħjar metodu x'u l-aħjar mezz sabiex jimplementaw dawn it-teknoloġiji ġadda fl-imbliet tagħhom. Jiena naħseb ukoll f'dak li għandu x'aqsam il-mobilità urbana huwa e, li hija l-intenzjoni tal-Kummissarju Tajjani illi juri miżuri konkreti illi aħna nistgħu nagħmlu kontribut għal mobilità urbana fl-Unjoni Ewropea. Aħna kienna wkoll bosta diskussjonijiet mal-partijiet interessati f'dan is-settur u aħna identifikajna wkoll numru ta' azzjonijiet illi ħajnibdew is-sena din is-sena propju fis-sena 2009. Aħna sabiex nagħmlu ta' promozzjoni tat teknoloġiji ġodda diġà ftaħna din nilqaw il-proposti sal-aħħar ta' marzu sabiex aħna nipprovdu wkoll fondi għal dawn il-proġetti li jintazlu. Għanna wkoll direttiva fuq il-promozzjoni tal-mezzi ta' trasport iktar notfa dan ħajtħol fis fl-aħħar ta' marzu wkoll u aħna qegħdin nibdew ukoll sit fuq eh, l-internet sabiex niffaċilitaw l-implementazzjoni. Dwar l-iskambju tal-aħjar prassi aħna għanna l-intenzjoni li nibdew biex xogħol tagħna madwar April ta' din is-sena u anka li nixtiequ niprovdu ktar fondi kif ukoll skambju ta' informazzjoni. Aħna wkoll nixtiequ niddiskutu mal-partijiet interessati dwar il-ġejjin tal-ibliet tagħna u kif aħna nistgħu nużaw l-esperjenza u t tarif li għandna għad-dispożizzjoni tagħna u eh, aħna nixtiequ wkoll nżidu t-tarif dwar il-politika tal-trasport sostenibbli u eh, aħna bdejna wkoll studju dwar l-opportunitajiet sabiex is-sistemi ta' trasport pubbliku jkunu ktar interoperabbli aħna nixtiequ nistabliċu wkoll netwerk tal-esperti sabiex jiddiskutu bejnietom l-aħjar mod ta' kif aħna nistgħu nimplementaw dan il-pakket. Jena ninsab ċerta illi dan il-pakket ta' miżuri illi ħajkun implementat mill-iktar fis possibbli fuq livell tal-Unjoni Ewropea żgur li jista' jtina aktar gwida ta' kif aħna nistgħu nagħmlu progress fil-qasam tal-mobilità urbana. Grazzi ħafna issa nisimgħu il-kellima fisem il-gruppi politiċi nibdew bis-surrak fisem l-IPP għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Signor President, Aziza Kummissarju, bir-rispett kollu. Kemm lilek fuq il ver persona kif ukoll lill-Kummissjoni jina ma nasibx li inti rispondejt il-mistoqsija illi saqsa il-kollega Sur Kosta inti tajtna diskors ferm interessanti illi fih dont tirrepeti ħafna fatti li aħna kollha kemm aħna stajna naqraw fil-Green Paper. Inti għattilna u koll li aħna għanna bżon ta' soluzzjoni komuni Ewropea għal din il-problema illi qiegħda taffetwa li bliet kollha tal-Unjoni Ewropea. Modi differenti naturalment, però nafu li f'ħafna mill-każijiet il-problemi huma l-istess għal kulħadd. Dawn Meta aħna tkellimna dwar dan ħafna xurilu aħna edna kemm aħna qegħdin nistennew bil-ħerqa li nirċievu dan id-dokument minn ħadd tal-Kummissjoni aħna naturalment kif tafu għadna qegħdin nistennew li nirċievu dan id-dokument u jiena wkoll kont ħadd nota illi jingħad li mhux ħajkun hemm pjan komprensiv bl-Ingliż u jiena xtaqt nistaqsi għalfejn. Minħabba id-dibattitu li għaddej bħalissa kemm f'dan f'din istituzzjoni kif ukoll f'kumitati oħrajn fil-Parlament irridu naraw li l-prinċipju ta' sussidjarjetà u s-suġġeriment ta' dan il-prinċipju ma jmurx kontra propri dan il-prinċipju ta' sussidjarjetà. Il-Parlament Ewropew għamela ċara ħafna u inti stesset li ma t tmur kontra l-prinċipju ta' sussidjarjetà. Irġajt irrepetejta din l-ħaġa li intom ma tistgħux ukoll tipprovdu soluzzjoni waħda li tista' solvi problemi tal-pajjiżi kollha. Però ma naħsibx laqqas li jekk intom ma tatux soluzzjoni nistgħu ngħinu, laqqas. U intom, intom xattihdu azzjoni u l-unika mod ta' kif il-Kummissjoni tista' terġa' tkun eletta huwa li jagħmlu xogħolhom u jagħmlu xogħolhom sew. Grazzi ħafna Sur Savari. Grazzi ħafna jiena nixtieq ngħid illi b'din l-inizjattiva kien hemm bosta nies li kienu affettwati, però għarraġunijiet li aħna semmejna nafu li dan huwa settur importanti ħafna, sattur ta' trasport, jaffetwa il-bidla tal-klima u l-Unjoni Ewropea ma tistax tala għajnejha dim dan is-suġġett daqshekk importanti. Nafu li kien hemm din inizjattiva tal-Green Paper u aħna eh, konna imweda li ħanirċievu dan id-dokument. U dan ma wasalx. Għana ma nistawx noqogħdu għawek bidejna fuq zaqna nalqu għajnejna u għal dan is-suġġett taqsek importanti. Jena nixtieq eh, nirringrazzja l-kollega li verament għamel ħafna xogħol siwi f'dan is-suġġett u l-Parlament verament għamel xi ħaġa siwja ħriġna pjantazzjoni u din hija xi ħaġa li intom kalkom tagħmlu ma miltuwiex. Nafu illi dak li għamilna aħna huwa importanti ħafna minħabba illi anka x-xogħol li sar mill-kummissarju li huwa responsabbli għat-trasport ħajkun rifless anka meta aħna naslu sabiex nikkonfermaw jew inkella ma nikkonfermawx il-kulleġġ tal-kummissarji. Jiena ma naħsibx li l-istruttura Ewropea tista' tiddependi fuq eh, l-inkwiet ta' stat membru żgħir. Jiena ma naħsibx illi din għandha tkun xi ħaġa intergovernmentali biss, aħna għandna eh, ħafna partit interessati li għedina hawnhekk sabiex nipplementaw dawn il-pjantazzjoni nittamaw li kummissarju Tajani ħaj kollu ħajkollu mpensieħ. Grazzi ħafna sur Bupej. Grazzi ħafna, Signor President, Signora Kummissarju, bir rispett kollu għanajd dan bir-rispett kollu lilek fuq livell personali kif ukoll għar-rwol li għandek inti f'dawn il-kwistjonijiet. Però ippermettili ngħidlek, Sinjura Kummissarju, li inti verament provajt tevita li tindirizza l-iktar kwistjoni importanti. Inti tkellem dwar l-iktar suġġetti importanti f'dan is-settur u uh, ma naħsibx li il-kollegi huma kontenti li qegħdin jaraw illi inti fil-lista tiegħek dak li hemm fil-lista tiegħek qiegħed fil-lista tagħna wkoll. Nafu illi inti għandek l-iktar fatturi tajbin għad dispożizzjoni tiegħek taħseb biex tippubblika dan il-pjantazzjoni ma nistax nifhem għalfejn dan għadu ma sarx. Dwar dak li qed inti dwar l-ewwel parti tal-kapitlu jiena Smajtek tgħid li l mu mhumiex favorevoli, xinu ma dawn il kondizjoniet Huwa veru li fid-Direttorat Ġenerali tat-Trasport m'hemmx rizorsi biżejjed? U dak kien fattur ukoll imsemmi mis Missur Barro dwar il-Green Paper. Jina nxtieq nkun naf ukoll jekk huwiex possibbli meta inti qed tgħid li l-kondizzjonijiet mhumiex favorevoli forsi hemm xi stati membri li qegħdin jopponu dan il-pjan. Signor Kummissarju, jiena naf li l-Kummissjoni għandha tkun indipendenti mill-Istati membri u ma naħsibx li intom għandkom tivvintaw dawn il-ħtiġijiet jew inkwitta xi stat membru partikolari, però minħabba li inti fuq dawn il-kondizzjoni li mhumiex favorevoli, forsi dan kien noqas taftejjim manka fil-Kummissjoni nifisa illi waqfitkom li toħorġu bidan il-pjantazzjoni nittama li le il-parlament kif palissa, bħalissa nittama li dan ukoll ma jiġrix fil-parlament. Aħna kellna bosta diskussjonijiet ukoll ma' Kummissarju Barro. Jien ma nistax nifhem x'nu daw il-kundizzjonijiet li inti qed titkellem dwarhom. Din eh, ftit ġimgħat qabel l-elezzjonijiet u naħseb il-pjantazzjoni jkun importanti ħafna sabiex aħna nuru l-ċittadini tagħna illi l-Ewropa tista' tirrispetta s-sussidjarjetà, però fl-istess ħin jiena jiddispeċin ħafna li sar dan id-dewmir f'dan il-pjantazzjoni li tama li intom ħattirranġaw dan l-iżbal. Grazzi ħafna. Issa fisem partit tal-ħodor is-Sur Kramer. Grazzi ħafna, Signor President. Sira Kommissarju, dak illi qed tinti mhuwiex ta' sodisfazzjon minħabba li hawnhekk għandna pressjoni kbira, il-trasport pubbliku huwa problema f'ħafna mill-bliet Ewropej, però f'dak li xaqsam politika ta' trasport naf l-Unjoni Ewropea żgur li tista' tilħaq l-anijiet tagħha f'dak li xaqsam tnaqqis tal-emissjonijiet. Design fil-mija tal-vjaġġi tagħna huma permezz tal-karozzi. Fil-bliet tagħna dan il-vjaġġi jkunu kważi ċikultant inqas minn 5 km. Rridu naraw illi minn flok il-karozzi tagħna aħna nużaw it-trams, il-metro, kif ukoll il-karozzi tal-linja pubbliċi. Irridu naraw ukoll kif dan il-pjan jista' jkun implementat mod iktar effettiv fl istati membri għandna l-Green Paper, għandna l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni, però irridu naraw illi hawnhekk f'dan il-pakkett ta' valur miżjud u għandna bżonn aħna mill-perspettiva tagħna ta' iktar kofinanzjament Ja naħseb ukoll illi hemm ta' iktar fondi għal bini tat-toroq tagħna mhux biss għal bini tal-ferroviji u ta' dan in-netwerk tal-ferroviji. Ja naħseb ukoll illi jekk aħna jkollna pjan ta' mobilità xira, żgur li nistgħu nżidu s-sigurtà fit-toroq Tana, żgur li nkunu nistgħu naqsu il-limitu tal-veloċità u anke naraw illi dan ħajkollu effett tajjeb għal klima u anka jnaqsu l inċidetti ta' traffiku fit-toroq tagħna minħabba li hemm ħafna ħafna nies li qed imutu fit-toroq ħabba inċidenti ta' traffiku. Grazzi. Is-sur żewġ minuti issa. Grazzi, Signor President, Sinjuri. Tassew ħasra li Kien hemm dan id-dew minn fi pubblikazzjoni tad dokument inkluż il-pjantazzjoni 70% tal-popolazzjoni fl-Ewropa jgħixu fil-bliet u għalhekk huwa fl-interess tagħna li niżguraw li jkun hemm trasport pubbliku aħjar u aktar sigur li huwa ma jemx ħsara laqas lill-ambjent għalhekk jiena nistenna lid dokument meta xi darba jiġi publikat ma mish biss il-xejrit moderni manki eh, alternativi għal per eżempju trasport ta' birroti, eccetera, mbagħad iċ-ċittadini ikunu jistgħu jażlu x'in l-iktar ħaġa adattata fil-żona tagħhom. Din hija l-approċċ bażiku li għandna jkollna aħna u nappoġġaw ħdan mill- fondi strutturali sabiex ikunu jistaw ikunu disponibli daw il-fondi għal dan il-għan ukoll. Is-Sinjura Ġuntini għal żewġ minuti. Grazzi, Signor President, Signora Kommissarju. Jiena naqbel ma dak li qalu l-kollegi ta' qabli. L-ambjent urban huwa parti importanti ħafna tal-ħajja ta' kuljum tagħna ħafna minn nies jgħixu fil-bliet kbar jew ta' daqs medju. U il-Green Paper ta' Kommissjoni tal-2007 turi biċċar li 60% tal-popolazzjoni tagħna tgħix f'ambjent urban u dan jiġġenera ammont kbir parti kbira tal-GDP Ewropea ħaġa kif qalt il-Kummissarju issa stess u fl-aħħar xhur ovvjament l-informazzjoni ma bidlitx idu f'moħħna eh, traffiku u eh, l-konġestjoni ta' traffiku li tkompli tiżdiet. tidu zommu f'moħkom u koll l-sforzi li għamma reċentement dan il-parlament u koll fuq il-pakket tal-klima. Zewċ biljun euro intnefqu in mill fond ta' zvilupp reġjonali. Issa fil- għedin nħarsu għal uh, lejn 8 biljun euro li ħajn u l-qoddim. L-ekwa importanza ħafna illi kolna politika komuni, pjantazzjoni, entità wahda il-benefiċċji U maċari, ma nistax nifhem kif pjan ta' dan id-daqs għadu ma ġiex ippubblikat. Dan għad jistaqsiħu wkoll il-President tal-Kummissat tat Trasport. Issa wasanna lej l-aħħar tal eh, periodu tagħna hawnhekk fil-Parlament għalhekk iridu u importanti illi illi nagħmlu xi ħaġa sabiex ikollna il-benefiċċji mill-azzjonijiet tagħna. Is-Sur Albright, Signora President u għavja li suġġetti li għandhom xieqsma ma' trasport urbani huma importanti ħafna kemm dak għandu xieqsam ma' l-iżvilupp ekonomiku kif ukoll dwar protezzjoni tal-ambjent. Dan ħadd ma jista' jiddubitaħ u ħadd ma għandu jgħid illi mhux minnu. Kien hemm problemi oħra li ħarġu waqt ix-xogħol tal-jagħmel parlament fuq il-Green Book anke per eżempju il-divizjoni ta' xor kompetenzi bejn il-livell Ewropew dak reġjonali u nazzjonali kien hemm dubju jekk l-Unjoni Ewropea għandix titratta kwistjonijiet lokali jew inkella kandix dan nħalluh fidejn l-autoritajiet nazzjonali u reġjonali. Nixtieq niġbilkom l-attenzjoni għal fatt li waqt id-dibattitu ħarġet kwistjoni oħra u dinket jekk il-Green Book wassalniex għal attività illi jgħin l liblet jew inkella attivitajiet illi jobligaw l liblet biex jaħdu azzjoni aħna. Bilna illi ikun hemm għajnuna li tingħata l bliet X'kien il-pjan eh, fit-tul tal-Kommissjoni xtaqet tieħu azzjoni dinamika jew sempliċement xtaqet tara x'inhi l-opinjoni tagħna fuq il-kwistjoni. Il-Kummissjoni wara l-ewwel tweġibiet illi żeru pjuttost xettiċi. Għada edha taħseb u tella u tnizzel se tagħmel dwar l-azzjonijiet illi tiġat nedew. Huwa iż-żmien issa li d-deċiżjonijiet. Is-sura kħadra żewġ minuti. Grazzi, Signor President, Signuri, komissari. Jiena nixtieq nappoġġa l kollegi illi kienu daqsxejn irrabjati għat-tweġiba tiegħek, Kommissarju, inti il-Kummissjoni ħatħarġ numru ta' proposti dwar il mobilta urbani ħalli naħseb ħaġa u da xoħloku. Aħna mhux dak saqsejnik, aħna saqsejnik. Eh, Xiex ħatamlu fis-sens eh, pjantazzjoni b'mod dettaljat li juri xinu ma l-mizuri u il-politika li l-Kommissjoni ħatni di fis-snin li ġejjin. L-ideja wara pjantazzjoni u li aħna nkunu nistgħu niddibattuha kemm f'din il-Kamra kif ukoll ikollna kontribut min-naħa tal-pubbliku ġenerali u eh, l-qosma kollha ikkonċernati. Jiena nixtieq li inti l-kollegi tiegħek kollha eh, jappoġġaw l-idea li ikun hemm pjantazzjoni u naħseb li jistandu ngħid li hemm pressjoni kbira minn naħa tal-Parlament Ewropew ftit xhur qabel l-elezzjonijiet li dan isir malajr kemm jista' jkun. Kif jidher ċar mid-diskussjoni tal-lejna, il-mobilità urbana hija problema li aħna l-koll qegħdin niffaċċjaw fil-bliet kollha Ewropej. L-Unjoni Ewropea għandha rwol pożittiv importanti ħafna biex jinstabu soluzzjonijiet. Soluzzjonijiet bbażati fuq teknoloġiji ġodda, l-adozzjoni u t-qassim il-firxa ta' din teknoloġiji differenti kif ukoll eżempji li kif jingħataw eżempji tal-aqwa prassi. L-Unjoni Ewropea tista' e, tfassal pjanijiet ġodda ta' trasport, ta' poġġa, mekkaniżmi ta' finanzjar, eccetera Għalhekk, Sinjor Kummissarju, jiena nixtieq inħeġġek biex terġa' taħsibha darbtejn dwar dik it-tweġiba li għadha kif tajtna u taċċerta li l-Kummissjoni toħroġ eh, bi proposta mela kemm jista' jkun nisa taħt il-proċedura KHDI eh, l-ewwel kelliem għal-minuta. Grazie signora President, Commissario. 70% ta' ċittadini għedin jistennew illi nħarġu bi pjan. X'inhi tweġiba li qegħdin nagħtuha aħna liċ-ċittadini biex innaqsu tniġis fil-bliet u naqsu t-traffiku irridu ninvestu fi sistema intelligenti ta' trasport. Is-sena li għaddi aħna għaddejna rapport Sta dan it-tip Praga tatna eżempju s-sena li għaddiet għaliex qegħdin jużaw karozzi tal-linja ekoloġiċi u jużaw l-għajnuna statali jiena nixtieq nħedġiċkom biex tħarsu daqsxejn lejn il-finanzjar u eh, il- Emma kien għasar mikrofonu. Il-Komissarju, Signor President, Onorevoli membri, jiena napprezza tassew il-kontribut ta'kom. Ħan wassal it-ħassib ta'kom lil-Viċi President Tajani li għadu impenjat lejn dan kollu pjantazzjoni fil-fat u dwar ix-xogħol li għamlet il-Kummissjoni l-2009 u naf illi il- kommissarju huwa impenjat personalment ikkometta ruħu biex jipromuovi din il- pjantazzjoni naf li l-evalwazzjoni ta' platt tlesta u kifat nittamaw li pjantazzjoni tkun fil-programm leġislattiv nkunu nistaw naħdmu fuq din is-sena grazzi. Id-dibattitu maluq. Tajt il-President, il-punt li mis fuq l-agenda huwa mistoqsija orali l kommissjoni dwar ir revizjoni tal-komunikazzjoni dwar ir-radiodiffużjoni l-għajnuna tal-Istat lill-entitajiet pubbliċi tal-radiodiffużjoni għalhekk nixtieq ngħaddi mill-ewwel għand Sur Visser li huwa l